jara x'alternattivi hemm biex wieħed jagħti appoġġ lill-ASEAN jekk dan jitolbu għonna. Grazzi ħafna l-attenzjoni. Grazzi ħafna Kummissarju Kallas. Kien hemm sitt bozzi ta' riżoluzzjoni minn sitt gruppi politiċi. Il-dibattitu u għamallu u nivvotaw fit-tmim ta' tielet dibattitu. Il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna u dwar il-Jemen il pina tal-mewt l minorenni li wet u rejati, partikolarment il-kas ta' Mohammed Taher Tabet Samum. Nisimaw l-ewwel mill-awturi tal-abbozz ta' Rizoluzzjoni l-ewwel net is-Sinjura Xhake għal minuta. Aħna rajna il-ċittadini eh, illi eh, jisfidaw il-gvernijiet tagħhom fl-Eġittu, fit-Tunezija, fil-Bahrejn, fil-Libja u fil-Jemen. Bżonn illi ekonomik eh, ikun hemm iktar libertà tal-espressjoni aħna mħasbin dwar dak li qed jiġri fil-Jemen, f'dak li għandu xaqsan demokrazija, drittijiet tal mida l-indipendenza tal-ġudikatura u anki il-persekuzzjoni ta' bloggers, ġurnalisti, ecc. mħasbin ukoll dwar il-biża eh, minħabba il-pina tal-mewt li qed tingħata il minorenni minkejja pressjoni mill-komunità internazzjonali u eh, l impen li ħa il-Yemen li ma joqtolx eh, minorenni u dana suppost inkluż fil-kodiċi penali tiegħu memx bizzejet mezzi li wieħed jista' jara xeta kollhom il-persuni akkużati għalhekk il-persuni ma jistgħux jiddefendu nfus lilhom infushom. Aħna nitterbu lil Yemen u l-awtoritajiet tiegħu biex eh, ma jkomplix joqtol persuni minorenni u nitolbu li jsiru riformi fil-Yemen hekk kif qed jitolbu ħafna dimostraturi dimostranti fil toro u drittijiet tal-bniedem għandhom jissaħħu. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora Xake, Signora Verġja. Grazzi, Sur President. Il-pajizi Arab jihdu ir-ruħ issa u nittama illi eh, dan il-bidu issa se jkompli ħafna persuni qegħdin issa jikkontestaw is-seta tad-dittaturi ħafna minn dawn il-dittaturi jitħallew hemmhekk anki bil-kompliċità jew inkella bis-skiet tar-reġimi fil-punent. Aħna domna wis eh, biex nindunaw xinu eh, jiġri f'dawn il-pajjiżi. Konna nistennew sa' tnejn ta' frar sabiex il-Parlament Ewropew jaddotta abbozz ta' riżoluzzjoni dwar it-Tunezija u llum adottajna eh, mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-Eġittu Aħna tlabna mozzjoni riżoluzzjoni dwar l-Alġerija imma din ma tlaqax u eh, għax il-maġġoranza minn ta'kom tridu taraw x'eżattament qed jiġri fit-Tunezija, illum qed isiru eh, protesti waqt li qed nitkellmu stess fl-Iran, fil-Libja u intom dal-aħħar tajtu eh, opinjoni favorevoli biex ikun hemm ftehim ta' sħobija ma' dawn il-pajjiżi ma se jiġri mal-Yemen is-sitwazzjoni ma tantx aħjar hemmhekk. Il-Yemen huwa pajjiż fer il-President Ali Abdallah Sahi ilu hemmhekk biss 33 sena jħassra eh, x'demokrazija. Eh, ħafna ħjar mill-Libja veru għax is-Sur Gaddafi ilu hemmhekk għal 42 sena Ftit minna għadna li aħna ma nistax nivvotaw favur il-mozzjoni għal rizoluzzjoni fuq il-Jemen jekk aħna ma nqisu x'inhu għaddej f'dan il-pajjiż hemmhekk nisaw irġiel qed jiġġieldu għal ħelsien tagħhom hemm ħafja violenza bejn dawk li huma favur il-gvern dawk li huma kontra tiegħu u jiet ta' persuni indarbu il bira fejden demonstrant eh, zazu inqatel mill-pulizija stess għax dawn bdew jisparaw fuq il-folla biex eh, iwaqfu eh, protesta illi kienet qed issir hemmhekk ħafna dimostranti eh, qegħdin qegħdin jirreżistu u l-pulizija m'għamlet xejn aħna dejjem minna li pajjiż demokratiku li ma jistax jeħles minn kastik ta' dan it-tip ma jistax jipponta sebaħ u jitkellem fuq il-drittijiet tal-bniedem il pina tal-mewt hija kera imma jaqar jekk tkun applikata lil minorenni fuq minorenni u b'mod partikolari f'pajjiż fejn huwa diffiċli ħafna li wieħed ikun jaf bi preċiżjoni xeta ikolla persuna. Wieħed ma jistax ikun jaf jekk individwu kienx minorenni jew le meta jkunu seħħu l-fatti. F'din ir-riżoluzzjoni fil-punt numru 7 qegħdin ngħidu kemm hemm bżonn ta' riformi hekk kif ħafna mid-demostranti eh, qegħdin uh, jgħidu aħna um, ressaqna tliet emendi biex naġġornaw din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni u nittama illi flimkien jirnexxinna nivvotaw fuq mozzjoni għal riżoluzzjoni li jixirqa li tixraq il-din il-parlament, dan il-parlament. Grazzi Signora Ferxia Surpreda l-minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Bħal eh, ma jaf kulħadd aħna qed nitkellmu mhux biss fuq il-pina tal-mewt imma anke dak li qed jiġri fil-toroq tal-Yemen. Eh, Eh, wieħed jista' jara wkoll x'atteġġament qed jieħu l-grupp tagħna kif irrigward ta' dan il-kwistjonijiet u dana meta nivvotaw m'għandniex ninsew il-għan ta' din ir-riżoluzzjoni, eh, mozzjoni e riżoluzzjoni urġenti. U dan din tirrigwarda il-kastik eh, ta' menorenni li fuqhom qed tiġi applikata wkoll il-pina tal-mewt Eh, għalina din hija xi ħaġa barbarika, hija xi ħaġa inaċċettabbli u brutali u hija kera iktar meta din tiġi applikata lil persuni taħt l-età. Il-pena tal-mewt eh, motija lil minorenni hija kontra saħan sitra il-liġi tal-Jemen stess. Madana kollu l-autoritajiet ta' dan il-pajjiż ikomplu jużaw din il-prassi. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Preda. Issa għal minuta u nofs is-sur Romeva Irweda. Grazzi, sur President. Naħseb illi jina nishtiq nitlob il-President tal-Jemen u biex tkun ħasra illi aħna nitilfu din l-opportunità u eh, nishtiq nisħaq ukoll fuq punti u kwistjonijiet oħrajn li huma importanti għallek ir-riżoluzzjoni li qed nivvotaw fuq għan nixtieq li ngħidu li fil-Jemen bħal pajjiżi Arab oħrajn bħal eġittu u t-Tunisija id-dimostranti nizlu fil-pjazzet biex jitolbu riforma u iktar demokrazija f'dawn l-istati ħafna eh, ġew attakkati u ġew arrestati eh, mill-forzi tal-ordni din l-ewwel emenda mbagħad hemm il-problemi wkoll ta' natura soċjopolitika fil-Yemen u nitolbu lill komunità internazzjonali biex tara li s-sitwazzjoni ma tmurx mill-ħażin għall-ar Aħna nesprimu l-solidarietà ma' dimostranti li jitolbu eh, kondizjoni demokratiċi u kondizjoni ta' ħajja iktar aħjar il-President qal li jinżel mill-poter fl-2013 u d-dimostranti għandhom ikollhom id-dritt li jesprimu ruhom b'mod paċifiku. Aħna nitolbu illi dawn l-emendi jiżdiedu fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni mbagħad tkun eċċellenti. Grazie, Signora Kretu. il-pina tal-mewt hija u għal-kastik l-iktar diżuman jina kemm il-darba tkellimt kontra l-pina tal-mewt Eh, dan l-aħħar il-Parlament Ewropew għamel appell għal proibizzjoni ta' din il-prassi f'bosta pajjiżi. F'dan il-każ il-problema hija aktar serja x'għamnek qed nitkellmu dwar persuni taħt l-età l-ewwel net il-vittmi huma tfal huma minorenni u dan huwa eh, qed niċħdulhom id-dritt fondamentali tal-ħajja stess. Il-kodiċi penali jipprojbixxi l-applikazzjoni tal-pina tal-mewt fuq minorenni peress li fil-Jemen memx użanza li jinħarġu ċertifikati ta' twelit huwa iktar inġust li jingħataw il-pina tal-mewt persuni għal meta wieħed ma jistax jistabbilix jekk kienux minorenni meta wettqu ir-reati emmek hemm nuqqas ukoll ta' drittijiet tal-bniedem ġurnalisti jiġu arrestati, nisa jiġu arrestati eh, għax jiprofaw jieħdu sen fil-ħajja pubblika m'għandhomx aċċess għall ġustizzja u l-ġudikatura mhijiex indipendenti hemm ukoll natura ta' problemi ta' natura il-problemi huma wkoll ta' natura politika. Fil-Jemen mhux possibbli suppost kont il-liġi illi tingħata l-pina tal-mewt lil minorenni eh, l-fatt li inqatel Mohammed Samunu qegħdin ukoll jistennew il-pina tal-mewt minorenni oħrajn hija xi ħaġa inaċċettabbli. Il-fatt huwa iktar inġust minħabba il- il-fatt li memx ċertifikati ta' twelit u għal daqstant wieħed ma jistax jistabbilixxi l-età preċiża tal-persuna. Eh, il-Jemen qiegħed eh, jirċivi għajnuna mill-Unjoni Ewropea mill-Punent biex jeqret eh, l-Al-Qaida. Jiena nitlob il-rappresentantoli biex tieħu kull pass biex juriħnina f'dan il-każ il-President Salle għandu opportunità biex ħalli wirt pozittiv pajjiż u pajjiż brutalizzat mill-konflitt u mill terrorizmu li jissaqijat joħlom dwar ġejjeni demokratiku. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kollege Tenok. Würd... Grazie, kollega Tenok. Vielleicht etwas weniger Il-President, nitolbok fil-futur biex taqra ftit iktar bil-mod jekk tassow trid l-interpretazzjoni tinftiqem fl lisna l-oħra għajr l-Ingliż u tkun qed tagħmel pjaċir li lek innifsek, jgħid il-President. Issa l-Sur Kaċmarek għal-minuta. President, Senjuri, fl-1991 fil-Jemen il-pina tal-mod fuq il-minorenni kienet ċaġa projbita. Iżda mill-1994 il-qoddim din il projbizjoni kienet marbuta ma' nies taħt l ta' 18. Però din il projbizjoni ma kienet tiġi rispettata u għalhekk bħalma kollegi qalu m'hemmx dokumenti jew ċertifikati ta' twelid dwar u m'hemmx idea tal-età. Issa, barra minn hekk hemm iktar armi milli hemm popolazzjoni fil-Jemen Għalhekk irdu noqogħdu attenti. Violenza hija rutina ta' kuljum u ħafna drabi u tfal li jieħdu sem f'dan il-konflitt. Għalhekk l-kultura temmek hija li jekk tkun kbir biżejjed li jkollok eh, sejf miegħek, allura inti kbir biżejjed biex tkun tajjeb għas-soċjetà, għalhekk għadu attenti għaliex nafu li ħafna minn persuni fl-armata huma ta' inqas minn 18 sena u għalhekk irridu morru kontra l-idea ta' soldati minn orenni wkoll. Grazzi sur Kaczmarek, issa ngħaddu l-onorevoli jattemmaki għal minuta u nofs. Il-pina tal-mot tintuża fi 58 pajjiż u wieħed minn dawn il-pajjiżi huma propju l jemen. Il-grupp tiegħi mur kontra l-pjena tal-mod mod ġenerali u l-til pjanat ta' Mohammed Samun mod partikolari. Aħna rridu li jżommu man impenji tagħhom internazzjonali, speċjalment il-Konvenzjoni ta' Drittijiet ta' Tfal u l-Patt Internazzjonali fuq Drittijiet tal-tfal u drittijiet fundamentali. Dawn huma żewġ konvenzjonijiet li morru kontra il pjena tal mod taħt in-nies ta' 18-il sena. U għalhekk rridu li jkun hemm azzjoni skont il-forza ta' sigurtà ta' Yemen, skont is-sorsi qed ikun hemm attakki fuq fuq dak li jipprotestaw fuq dimostraturi bil-bsaten u b'ħafna brutalitajiet li m'għandhomx komplu seħħu. Għalhekk qed naraw violenza u għandna waqfu il-gvern ta' Yemen biex jipprojbixxi li jkun hemm kwalinkwa tip ta' violenza kontra il poplu ta' Yemen stess. Grazzi, signora Jatemmeki. Issa naddu għall-Onorevoli Czarneski għal-minuta. Grazzi, signora Sur President. Jiena u għedek li mhux sem naqra id-diskors tiegħek u itkellem bil-mod. Jiena nħossni onorat nħu l-kelma wara l-ex Prim Ministru tal-Finlandja. Għanna approċ minimo hawnhekk fl-Unjoni Ewropea x'aħna tinsejħu nappellaw lill-awtoritajiet tal-Jemen biex jiprojbixxu il-pjena tal-mowt fuq il-minorenni. Jiena kontra l-pjena tal-mowt iżda naf li hawn nies f'din il-Kamra jew xi drabi jkun hawn min huwa favur il-pjena tal-mowt. Jiena kontra l-pena tal-mot dejjem kemm jekk huma l-adulti kif ukoll għal nies taħt 18-il sena. Iżda nkunu ta' suċċess jekk ikonna vuċi waħdanija u nitkellmu vuċi waħdanija mal-awtoritajiet ta' Yemen. Il-President tal-pajjiż għandu juża dritt tal-maħfra u tal-klemenza iżda għandna nitkellmu b'vuċi waħdanija. Grazzi. Sur Paska al minuta. Grazzi, President. Kollegi, onorevoli. il-konvenzjonijiet internazzjonali huma impenni internazzjonali li l-Jemen ħadet mal-komunità internazzjonali u għandhom iżommu magħhom u skont dawn l-istess konvenzjonijiet il-pina tal-mowt għandha tkun projbita fil-pajjiż. dana kollu fil-Jemen kien hemm deċiżjonijiet tal-qorti li huma f'kontradizzjoni ma' dawn il-konvenzjonijiet internazzjonali. Bażikament, mhux qed iżommu mal-obbligi internazzjonali tagħhom. Fil-fatt il-gvern ta' Yemen jgħid li jixtieq jirrespetta il-prinċipji demokratiċi u allura qara mhux qed jagħmel hekk. Għax mhux qed jagħmlu hekk bħalissa. Jiena naħseb li f'dan il-każ għandna nappellaw lill-gvern ta' Yemen biex iżomm mal-impenji internazzjonali li ħa. Grazzi, issa ngħaddu lill-Onorevoli Xegedi għal-minuta. Grazzi, Sur President, membri onorevoli. Jiena nħoss li importanti li nikkundannaw il-dittatura u dittaturi. Aħna għanna għodoċ nistaw nizawna fil-Parlament u ta' demokrazija zdan naħħġu koll l-Jemen biex tidħol fit-triq lejn id-demokrazija. Issa li għanna din il-kustjoni dimna fl-agenda nafu li għedem iżda mux Ir-rwol tagħna nindeċidu fuq il-kwistjoni tal-Yemen. Hija kwistjoni komplessa ħafna u mhux ċara x'inhi sitwazzjoni ma nafux id-dettalji tal-proċeduri legali u ma nafux kif dawn in-nies li huma akkużati x'kienet is-sitwazzjoni tagħhom meta għamlu din ir-reat jekk għamluh. Ma nafux id dettalji. U għalhekk Muhammed Taher ta' Samun laqas biss għandu ċertifikat ta' twelid. Id-dokumenti tal-meta kien iskola ma mhux ċari jekk kienux ehm, falsifikati jew le. U għalhekk maħniex ċerti jekk ix kwistjoni ta' rejat ta' minorenni għax nitkellmu dwar qtil. Dik li l-unika ħaġa ċerta għalhekk għandu attenti qabel ma nitkellmu fuq kwistjoni bħal din. Fl-Istati Uniti, per eżempju, hemm reati seri. Iżda hemmhekk il-pina tal-mut hija ġustifikata. Grazzi ħafna, Sur Segedi. Issa ngħaddu għal round li mistar kellima l-ewwel is-Sinjura Esaja. Samunin tilanne ei ole ainut. Grazzi ħafna. Il-kasta Samum mhux uniku hemm madwar 10 persuni oħrajn li qed jistennew li nataw il pina tal-mewt. Aħna hawnhekk qed nitkellmu dwar pajjiż illi m'għandux reġistru ta' twelid. <clears throat> Għalhekk ma nistgħux nkunu nafu jekk il-persuni u mhix minorenni jew le. Għalhekk hemm bżonn infakru l-Jemen illi da ratifika ċerti konvenzjonijiet eh, internazzjonali dwar id-drittijiet tal-tfal u tal-minorenni u li għalek issa ma jistawx jgħatu pina tal-mewt lil minorenni. Loti ta' kondanna tal-mewt lil minorenni issa tmur kontra saħan sitra il-kodiċi penali tal-Jemen. Aħna għamnek qed nitkellmu dwar xi ħaġa li tmur anki kontra il-kodiċi penali internazzjonali u ħaġa li tmur kontra drittijiet tal-bniedem. Grazzi. Grazzi, issa naddu għas-Sinjura Bazesku għal-minuta. Il-pena tal-mot lil minorenni xaġa inaċċettabbli fid-dinja tal-lum li nbidlu din il-prassija fħagġa ta' kuljum huwa reat fih nifsu għalhekk jiena nixtieq ngħid jiena kontra d-deċiżjoni tal-awtoritajiet ta' Yemen li jkomplu din it-tip ta' prassi. Il-gvern qed ikasbar trattati internazzjonali u anki il-kodiċi kriminali li huwa kontra il-pina tal-mort fuq il-minorenni. Barra minn hekk, f'dinja fejn hemm ġustizzja li qed tagħmel inkjesti fuq l-età din meċa qed wassal għal trasparenza u għalhekk jiena bħala membru tal-Parlament Ewropew u bħala ċittadin tal-Unjoni nħoss li huwa importanti li jkun hemm id-dritt għal ħajja. U n-nies minorenni huma l-ewwel nies l-ewwel tfal li għandna nħarsu u għalhekk nappella lill rappreżentant li biex intervjeni biex jiblokka dan il-qtil pina kapitali. Grazzi, l-Onorevoli Bazescu. Issa naddu l-kelma l-Onorevoli Makovej għal-minuta. Grazzi. Probabilment, meta saħħu dawn il-fatti, Mohammed Samun kien minorenni kif qed jgħid. Rċiva sentenza wara, snin wara, u għalek hemm dan il-battibek, iżda l-kwistjonijiet verament eh, krudili li diġaw ma kontra d-dinjeta tal-bniedem u għalhekk irridu mmorru kontra l-twetti ta' pini tal-mod bħal dawn u kundanni bħal dawn. Barra minn hekk dawn in-nies ma jistgħux juru li din il-persuna samun samum huwa kien minorenni dak iż-żmien għax m'hemm ċertifikat ta' twelid u din hija problema serja fil-Yemen. U ma 22% biss ta' twelid li jkunu Eh, reġistrati skont il-UNICEF u għalek forsi irritu kunem aktar attenzjoni fuq din il-problema li jaler propju tal-problemi kollha. Rridu il-proibizjoni tal-pina tal-mod fil-Jemen u anki il-twaqif ta' ħafna kundanni oħrajn mhux ċerti fil-Jemen. Rridu nkomplu ninsistu fuq dan l-anijiet dialogu mal-gvern tal-Jemen. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa naddu għal proċedura KHDI. L-onorevoli Tunun Honstein għal għandal kelma. Grazie ħafna. Kemm jekk ikunu minorenni, kif ukoll jekk ikunu adulti, il-pina tal-mod fuq in-nies in ġenerali hija xi ħaġa li għana trattaw dejjem aktar aħna għanna kodiċi ta' etika unnek fl-Unjoni Ewropea u din għanna nipromovuha pajizi oħrajn fejn għanna relazzjonijiet ekonomiċi magħhom. Sfortunatament fl-Ewropa stess hemm pajizi li għadhom japplikaw il-pina tal-mod dak li tiseħ fil-Jemen ifisser li aħna rridu nappellaw bla waqfin l-gvern ta' dan il-pajis biex iwaqqaf dawn il-prassi diżumani u biex iwaqqaf dawn l-atroċitajiet. U fakkarkom li għatem ħafna nis li għadhom miżmuma il-ħabs li qed jistennew li nataw il-pina tal-mowt u bosta minnhom huma il-parti l-kbira minnhom huma minorenni. Irridu naħdmu frabta aktar sfiqa ma' Amnesty International jew inkella ma' l-Fondazzjoni tal-Dritti tal bnidem f'Helsinki. Vielen Dank, Frau Kollegin und Hohenstein. Grazie ħafna. Issa nadil kelma l-Onorevoli Obermeier. Grazzi, President. il deċiżjoni fil-Jemen li jkun hemm fuq minorenni bil-pina kapitali hija terribli. L-imġiba tal-Jemen tmur kontra l-istat ta' dritt. Pal ħafna pajjiżi fid-dinja ratifika l-artiklu 37 tal-Konvenzjoni ta' Drittijiet ta' Tfal u tajt l-artiklu 37 stess fil-fatt jgħid li hija mhux possibbli li jkun hemm pina ehm, kapitali jew inkella eh, nis ma jistawx jintafaw il-ħabs jekk ikun hemm ċertezza li jkun hemm minorenni u għalhekk rridu morru kontra din is-sitwazzjoni fil jemen L-Unjoni Ewropea flimkien mażus maquda trid tkun aktar soda fl-azzjoni tagħha sabiex bekk tmur kontra tkasbir tal-liġi internazzjonali. Huwa tajjeb li nitkellmu, sinjuri, iżda jiena naħseb li għandna bżonn waslu aktar pressjoni ekonomika u pressjoni politika fuq dan il-pajis. Grazzi, jisra biex intemmu l-procedura KHDI, is De Silvestris. Grazzi President, meta aħna qed nitkellmu hawn mijiet ta' miżmuma l-ħabs li qed jistennu li nataw il-pina tal mod u dawn qed jimlow il-ħabsijiet fil-Yemen. Jiena naħseb li dan iħsib għandu jwassal biex ikun hemm aktar attenzjoni u impenn aktar ħalil minn l-autoritajiet. Għati ikun hemm kazbir tal-Konvenzjoni Internazzjonali ta' Dritti tal-Bniedem u din ma tistax ħallina bidejna fuq zaqna jew noqogħdu assenti għalhekk fil-konfront tal-Jemen rridu namlu xi ħaġa, speċjalment meta għandna relazzjonijiet ekonomiċi li m'għandhomx iżommuna mill-li namlu nieħdu azzjoni fuq aspetti bħal dawn. Jider ċar kif id dinja tal-punent u fl-Ewropa il-funzjoni li nerġaw nedukaw u mmexxu dawn il-pajjiżi għax ħaġa importanti. Il-pina tal mot m'għandix l-ebda funzjoni li terġa tirreintegra dak li jkun fis-soċjetà u għalhekk aħna rridu nkunu determinati u nsemmaw il-vuċi tagħna f'dan il-każ. Grazzi. Film Dank, vielen Dank, Silvestris. Grazzi, Sur De Silvestris. Issa naddi l-kelma l-Kummissarju Kallas. Honorable members, the European Union in implementing its... Grazzi. L-Unjoni Ewropea, skont il linje gwida tal-pina tal-mod, kienet qed tistieden biex ikun hemm biex waqfu l pina tal-mod fil-Jemen u anke f'pajjiżi oħrajn. Iżda nafu li każijiet ta' pina tal-mod eh, saħħu fil-każ ta' minorenni u għalhekk is-soċjetà ċivili dak iż-żmien ma kienx attiva. Aħna implementajna l-programm biex nżidu l-tarif u l-arfin kemm fil-Jemen kif fil-komunità internazzjonali. Din il-programm għaż-żgħażagħ kien mamul flimkien organizzazzjoni toħrajn u anki il-Kunsill għall-ommijiet u tfal għanna bżon nissans naddu mill-klim għal-fatti u nibdow naġixxu. U għalek rridu waqfu l-pina tal-mot minnu fih. Il... Kien hemm il-każijiet ta' Deċembru tal-2010 u Jannar 2011 fur rigward ta' Sammum u għalek dan wassal biex ikun hemm intervent ta' l-evidenza li tassew kellu l-ta' taħt li kien taħt l-età. Iżda samum ġi eh, mressaq u il-qorti l ġimgħa li għaddiet. Iżda jider li jissem il-revoka ta' sentenza. L-Unjoni Ewropea tkellmet mal president Saleh u issa skont il-feedback li għanna minn sana il-kapitali tal-Jemen reġat twaqfet il-pina tal-mot. Eh, nżammet għal-issa. Rridu għalek li l-Jemen zommu mal-pina eh, mal-kodiċi penali tagħhom u mal-wedit internazzjonali u ma jagħmlux il-pina tal-mut. U ralek rridu naħdmu mal-UNICEF biex naraw kif nistgħu nejnu l-Jemen biex iżommu ma stenniji bħal dawn. Biex bekk nkun nistaw nindirizzaw il-kwistjoni fl-eruq tagħha. Fil- medda ta' żmien intermedja l-Unjoni Ewropea ħatejn biex twaqqaf eh, organizzazzjoni entità indipendenti biex bekk nkun nistgħu niddeterminaw l-età ta' dawn il-persuni u nipprovdu avukati biex ikun jistgħu jgħinu lil dawn in-nies u qed inħarsu biex ikun hemm appoġġ tal-Unjoni Ewropea biex ikun hemm awtorità ta' reġistru tal-twelid. U għalhekk qed nitkellmu biex din kwistjoni nħarsu lejha bis-serjetà u nużaw il-mezzi kollha disponibbli. L-Unjoni Ewropea qiegħda tibqa' impenjata mal dan il-pajjiż u biex inżommu mal-antana li nraznu darba l dejjem il-pjena tal-mod mid-dinja. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kommissar Kallas. Zum Abschluss der Aussprache liegen sechs Entschließungsanträge vor. Die Aussprache ist damit geschlossen. Issa nisqu il-mozzjoni ta' rezoluzzjoni u il-vot ħajseħ wara il-konklużjoni tal-aħħar diskussjoni li l punt li